effiċenti u aħna bħala Kummissjoni lesti namda kollu li nistgħu biex nilħu dan il-għan u se naħdmu mill-qrib mal-Parlament u mal-partit kollha involuti grazzi l-Kummissarju. Id-diskussjoni tingħalaq hawnhekk u tazzjoni isseħ għada fil u nofs. L-ordine del giorno. Kont l-agenda tal-lum għanna rapport Ford dwar is-sikurezza tal-attivitajiet offshore fil-qasam ta' żejt u l-gas fil-bahar. Il-rapporter għanda erba minuti issa. President, grazzi li kull min kontribuċa dan il-rapport, inklużi komitati eh, diversi kif ukoll ir-regolaturi u organizzazzjonijiet ambientali. Dawn għandhom aktar minn 90% ta' żejt u 60% tal-gas illi huma prodotti fl-Unjoni Ewropea u n Norveġa le raba uh, qasam ta' produzzjoni u dan jikkontribwixxi għal bżonnijiet tagħna ta' enerġija. Wara traġedija ta' traġedja ta' sena l-oħra fil-Golf tal-Messiku rridu nittrattaw kwistjonijiet ta' sigurtà. Minkejja l-iżvilupp ta' dan l-attivitajiet jinvolvu ħafna pajjiżi li huma lilin mhumiex pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U dan jfisser illi jista' jkun illi jkollna xi spills illi jkoll jaffetwaw il-reġun tagħna. Allura irridu nqisu il-pajjiżi fil-viċinat u anki nikkonsidraw ukoll il-ħruġ ta' liċenzji f'dan il-qasam. Bħal ħafna rapporti parlamentari, hawnhekk għandna ħafna messaġġi ċari iżda xi stqarrijiet huma kontradittorji u hemm ukoll xi żbalji fatwali, forsi nistgħu niċċaraw xi elementi għada fil-votazzjoni mux li para kolla huma perikolużi u mux forsi li mit kolla huma bla perikli u allura e, jiridu naraw illi ma jkunix l-istess traġedja bħal tal-Messiku fl-Ewropa. Aħna edin u koll naraw il-operaturi jaħdmu flimkien biex nevalwaw ir-riski kollha tal-installazzjonijiet kollha biex naraw e, illi dawn l-istadji kollha tax-xogħol tagħhom jiġu koperti u jrid ikun hemm ukoll spezzjonijiet regolari u l-leġiżlazzjoni ma trid ukoll tinjora il-sin ta' prassi tajba. Sikurezza hija essenzjali u jrid ikun hemm skambju ta' informazzjoni u ta' prassi fost dawk involuti. Din ukoll eh, hija importanti biex ma jkunniex riski. U allura rridu kultura ta' sikurezza biex kulħadd iqis is-sigurtà bħala xi ħaġa essenzjali biex bekk nikun hemm testjar tal-proċeduri tas-sigurtà u rridu wkoll inħarsu l-whistleblowers. L-ispetturi jrid ikollhom esperjenza meħtieġa u jifmu l kondizjoni speċifiċi tas-siti jina nilqa u kol il-fora li ġibu fl-imkien il-daw kolla involuti biex kunem u kol xol biex bekk ikonna aktar networks għal dak li mdum xaqsmu li pranvoluti. Issa li konna uh, regolatur eh, Ewropej forsi ma jġibx valur miżjud u jista minnaħa l-oħra wkoll jikkawża aktar ħsara. Id-disastru tal-Golf tal-Messiku eh, ġi u koll imtawal minħabba id minn biex ovvjament ikunem u koll it-tindif fiż-żona. L-Aġenzija Ewropea tal-Sigurtà Marittima kienet ukoll qed tara li jkun hemm tamir meħtieġ hekk dana jseħħ u anki għandu jkollu wkoll records ta' dak kollu illi huwa bżonn już f'każijiet bħal dawn iżda m'hemmx l-esperjenza biex ikun hemm regolamentazzjonijiet ta' installazzjonijiet offshores u allura l-operaturi irridu jkunu responsabbli għal ħsarat iżda jistaw u kol jamlu tajjeb għal dawn l-obligi b'modi differenti, per eżempju jkunem fondi ta' assigurazzjoni differenti u nafu li memx su attiv biex ikunem ix-xiri ta' assigurazzjoni esterna. Leġislazzjoni tal-ġejjini mandiex u kol teskludi operaturi zar anki fil-fazijiet ta' esplorazzjoni. Fl-aħħar moratorju fuq esplorazzjonijiet ġodda jew professjoni fl-artiku mhumiex affarijiet eh, xirqa hawnhekk dawn huma affarijiet li bdew fl-1920 u allura ntenni kull sit, kull operazzjoni trid tiġi evalwata għal riski u ir-regolaturi eh, jippermettu id-drilling biss jekk huma komdi li r riski involuti jistgħu jiġu ġestiti. U dan għandu jkun il-każ fl-artiku kif ukoll f'kull inkwa zona tal-baħar. Grazzi. Grazie. La... Grazzi. Lonorevoli onorevoli Mezzaros. Signor President, l-għannet nishtiq ringrazzja il signora Ford tal-rapport eccellenti taħħa u ringrazzja Deepwater Horizon li huwa il-fat li dera dizastru għalmenu wassa l-Unjoni Ewropea biex tiħossem f'dawn l-operazzjonijiet. Aħna rridu l erbohra nisħu fuq il-fat illi dawn l-operatur huwa responsabli li jirfa l-espejjes u mhux il-komunità. Prevenzjoni tiġi enfasizzata u l-importanza tal-prekawzjoni trid titħol fis-seħħ Irrid ikun hemm prevenzjonijiet, pjanijiet ta' prevenzjoni e, għal dak li hija wkoll is-sikurtà marittima u din dawn din il-politika titkun responsabbli dawn attivitajiet offshore. Supervizjoni ma jisax ifisser illi regolamenti ta' supervizjoni jiġu imdaħla b'tali mod illi ċertu operaturi jkunu ta' vantaġġ għax ma jistax ikun ikun skapitu tal-operaturi żgħar. Grazzi, Issur Naxif, Sinra Flashikov. President, Commissario, twas konsinni, twasil ta' konsinni domestiċi um, huma um, importanti ħafna dik li approvvista tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea ħafna minn dawn il-konsinni ġejjin minn zoni offshore u hemm ebda tqassim indaqs din l-attività taqa' taħt il-kontroll tal-Unjoni Ewropea. Id-diżastri differenti li semmew huma tali li aħna rridu nerġgħu nirrevedu kwistjonijiet kollha tas-sikurtà. Kull minn involut dan is-settur jitħares lejn il-priorità tas-sikurtà u l kondizjoni ta' sikurtà fuq il-post huwa qed jiġi mtejjeb imma mhux dan biss. Prekawzjoni oħrajn jridu jittieħdu ħalli ma jisiru xċertu diżastri, pereżempju tniġġis ukoll effetti ekonomiċi ta' sostanzi li jridu jiġu verifikati. Grazzi issa, signora Benova. Grazzi. Irrid ngħid illi t zejt żejt offshore jista' jkollu eh, impatt kbir fuq Sati membri oħrajn ġirien. U għalhekk aħna rridu li jkollna ċertu kriterja ta' prestazzjoni fuq kwistjonijiet tas-sikurtà. Il-partijiet kollha interessati jrid ikollhom livell li ta' sikurtà u l-industrija rilevanti tittopera opera f'affas legali simplifikati. Jiena nitlob il-Komissjoni l-Istati Membri biex jinalizzaw li ħafna dawn l-aħjar prassi avanzati dak li huwa it-fittix u l-ħarfir għal żejt. Jiena nitlob l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea biex jkoll jipprovdu għal għall-lodda eh, adegwati biex il-rizorsi finanzjarji jekk ikun hemm ċertu bżonnijiet jistgħu jiġu mobilizzati malajr jekk ikun hemm xi dannu li jsir l-ambjent jew eh, soċjetà minħabba xi eh, tixrid taż-żejt. Jiena naħseb illi l-ewwel irid ikun hemm ukoll studji ta' impatt tal-ambjent qabel ma jibda t-tiftix. Grazzi, is-Irora Verifikerejdu. Grazzi, aħna għedna naraw li l-attività ta' esplorazzjoni uh, f'xora għal żejt u l-gas u ma jistax uh, jibqa' għaddej dan il-dħul kbir um, ekonomiku għaskapitu tas ta' kemm tal-ambjent kif ukoll għal ħaddima Aħna rridu nġildu għal ħaddima għal interess tal-pubbliku, soċjament għal dawk li qed jaħdmu rib għat jaħdmu rib dawn il-oil rigs, dawn il-rigs taż-żejt u aħna irridu. naraw li mhuwiex l-interessi privati li jirpu ma dawk pubbliċi. Għalhekk dan nistennew mill-Kommissjoni Ewropea mill proposti tagħha, grassi. Grazzi, Issur Rivazi. Grazzi, jiena nixtieq ningrazzja Sinjura Ford għal xola. Jiena nixtieq nisħaq illi il ħodor Sottomettew riżoluzzjoni alternattiva fejn qed jissuġġerixxu illi wkoll jibdew jkun hemm ċertu tħaffir fl-artiku. Jekk it-teftix, oh it-ħaffir hemmhekk e, ħajjiġi permess mela ħankun responsabbli jekk ikun hemm xi disgrazzja rajni għadi fil-Golf tal-Messiku e, u bnadi oħra ċertu telf illi wieħed ma jistax irreġġaħħom lura fl-ambjent. E, min ħajna d-daf wara xi incident jekk iseħħ mhijiex żona esklusiva ekonomikament biss, hija żona universali hawnhekk li qed nitkellmu dwaru li rridu nitkellmu dwar il-kontrolli rridu nsaħħuhom ovvjament imma dawn il-kontrolli jridu jkunu fuq livell Ewropew u jridu jkunu l-Aġenzija ta' Sigurtà Marittima li jagħmluha. U rridu nħarsu lejn min għandu jerfa' ċertu responsabilità jekk nħarsu lejn emenda 76 dan ġim ressaq minħab jiddefinixxi eh, responsabilità tal-kumpaniji ehm, u artiklu 47 jiddetermina il- ir-responsabilità ċivili biex ikopru wkoll il-dannu ambjentali u ħsara soċjali wkoll eh, u jitkellem dwar min għandu jerfa' responsabilità dik li hija assigurazzjoni. Jekk inħarsu lejn il-kumpanija taż-żejt, jekk dawn m'għandhomx assigurazzjoni tal-fejn qegħdin nagħtuhom il-liċenzja, għalhekk irridu din nerġgħu nistudjawha. Grazzi, Is-Sur Tajani. Grazzi, wara l-inċident. tal-Golf tal-Messiku, il-Gvern ressaq pjantazzjoni. L-idea kienet illi irriħarsu l-ambjent. Ehm, dal dak li hija attività li għandha x'taqsam ma' tħaffir u taż-żejt fil-baħar. U dan huwa bażat fuq ħafna inizjattivi u initiatives u rapport li għandna llum juri kemm komplessa di kwistjoni ta' ħaffira żejt fil-baħar. Ovvjament hemm ħafna similarità bejn il-konklużjonijiet tagħkom u l-politika li aħna qegħdin nipproponu jien nista' nsejħilkom magħha illi aħna naqsmu 100% il-tħassib tagħhom dwar li nimponu ir-regolamentazzjonijiet xirqa u aħna ħankomplu nsejsu l-politika tagħna fuq l-aħħar passi ġewwa l-Ewropa inkluż il-qosma interessati kollha sabiex naċċertaw li l-politika tagħna hija msejsa fuq politika li hija realistika u definita b'mod ċar. Qed nitkellmu dwar parti estensiva ta' politika f'pajjiżna u eh, saħħa kbira u jrid ikun sigurta ambjentali. Aħna ma nistgħux noqdu tajna fuq żaqna. Kien hemm pereżempju dak il-frix ta' żejt, xit ta' żejt fil-Golf tal-Messiku minux u dan wirena biċ-ċar li aħna rridu ntejbu s dawk li huwa għal dik li hija l-tafira żejt f'attivitajiet ehm, fil-baħar. U dan għandu jiġi monitorat minn amministrazzjonijiet nazzjonali u kumpaniji li ikun hemm responsabilità li tintrefa minn dawn l-entitajiet hija importanti ħafna din. Eh, Il-Kummissjoni għandha rwol ta' hawnhekk ċertu sa ċertu punt aħna rridu u għandna indaħlu ktar trasparenza fl-industrija u rridu nħeġġu il-partit ta' aħjar prassi U però irridu naraw li jkun hemm strateġiji eċċellenti fis-seħ nistgħu naraw li l-Unjoni Ewropea taqdir ħol siwi fil-tmexxija u għajnuna li tingħata għal dawn il-programmi fejn ġew id-disgrazzi, fejn hemm pjan ta' ħames punti għal dak li s-sekurtà ta' tafir fiż-żejt fil-baħar u aħna bħalissa qegħdin nippjanaw er, proposta dak li tinvolvi wkoll valvazzjoni ta' impatt ambjentali, ekonomiku wkoll, u dan ħajkun imsejħas fuq il-politika tagħna tal-ġejjini biex naċertaw l-operazzjonijiet li se jseħħu huma gvernati minn strumenti sostenibbli. Il-partijiet kollha interessati nistama e, se jappoġġawna l-industrija laqat il-proposti tagħna u reazzjoni tagħna il-progress e, ta' progress tajjeb diġà għaddej u hija kwistjoni wkoll ambjentali imwalek u għaxira l-Unjoni Ewropea trid iġġesti din il-kwistjoni. Aħna nkunu ħakun għad diskutuha fil-G20 u nixtieq eh, nittama illi bajnuna tagħkom ikunu nistgħu nħaffu l-qudiem fuq din il-proposta u forsi jistgħu wkoll ħarġ proposti kompleti fir-rebja fil-ħarifa, skuża. Grazie Commissario. La dis- Grazzi nalqu diskussjoni il-votazzjoni sta se ad fil-11 nofs. Issa naddu għal rapport ta' Senjor Janna Kodakis fuq il-limtraprenditorja tan-nisa fl-imprizi ta' taqsar u medju.